Issa ir-rapport ta' sur Fleckenstein l-aċċess għas suq ta' servizzi portwari ta' trasparenza finanzjar tal-portijiet. U u qed niftakar so, ovvjament is-sur Fleckenstein minn das settur. Mela, nadilek il-kelma. Onorevoli Fleckenstein. Grazie ħafna, President. Kollegi. Sa minn bidunet ta' din id-diskussjoni kollha fuq il-pakkett eh, tal-partijiet mistax li senilu ma kien hemm l-ebda maġġoranza favur tal-pakkett tal-partijiet. Iżda regolamentazzjoni tal-lum hija aħjar hija xi ħaġa li nistgħu napprovawha hija differenti ħafna mill-pakkett inizjali tas-servizzi portwari Diskussjonijiet kienu meħtieġa lix dan tal-abbozz madux juża dan ir-rapport fl-idea tal-liberalizzazzjoni tas-suq imma jipprova jikseb iktar ehm, organizzazzjonijiet organizzazzjoni fil-portijiet u jillimita wkoll Eh, Jammel ċertu limitazzjonijiet fejn dan ikun jagħmel sens għax din hija kwistjoni kollha ta' iktar kompetittività, iktar trasparenza u um, iktar informazzjoni, involviment iktar minna ħadd dawk li jużaw il-partijiet u wkoll biex ikun hemm iktar supervizjoni mingħajr ma jkun hemm iktar burokrazija. Issa spinta fil-kompetittività tfisser ukoll li jrid ikollok xogħlijiet uh, deċenti fil-portijiet. M'għandux ikollok nies li jaħdmu uh, fuq uh, paga li tingħata bil-ġurnata eh, fi żminijiet tal-lum. U importanti li ngħidu li dawk li jistgħu jirregolaw din għandhom jagħmlu dan. Għanna bżonn ta' taħriġ biex nagħmluha possibbli Eh, li jkun hemm xogħlijiet iktar deċenti fil-partijiet. Din is-soluzzjoni hija possibbli għaliex il-Kummissarju kif ukoll il-Kummissarju ta' qablu ħa approċ pragmatiku, kostruttiv ħafna u sar ukoll possibbli għaliex aħna kellna dialogu ma' ħafna stakeholders, uħut minnhom direttament fil-partijiet u aħna jnexxilna nikkonvinċuhom. Il-partijiet ta' rinjiet, per eżempju jazbu li huma privati mihom xi konċernati eh, eh, kontrarju għal dawk li qegħdin fil-kontinent l-operaturi eh, tal-partijiet fil-Polonja qed jopponu wkoll għaliex jazbu li mhuwiex possibbli li jkollok dan l-ammont ta' trasparenza u is-sidien tal-bastimenti Ewropej mihomx kuntenti għaliex huma għandhom din il-ħolma tal-Bahara eh, mill-Filippini li mm, jabbu u jħottu huma eh, fil-portijiet Ewropej eh, u dan mhux possibbli fir-regolamentazzjoni. Dan jista' jkun biss ta' suċċess jekk ikun ikun hemm moviment minn żewġ naħat għal daqstant il-Kunsill għandu bżonn jagħmel xi ħaġa u l-Kummissjoni għandha tassikura li jkun hemm proposta tajba fuq il-block exemption. Uh, Ovvjament aħna aħna rridu nagħmlu skrutinju tar regolamentazzjoni. Nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters għal eh, l-involviment kostruttiv tagħhom f'dan il-proċess. Il-Kummissjoni iddeċidiet li tieħu approċċ kostruttiv, aħna għandna stakeholders minn kull naħa li qed jippruvaw ikunu kostruttivi kien hemm rida tajba miż-żewġ naħat biex nippruvaw nilħu ftehim. Xi ħaġa eh, Importanti hija li kulħadd ikun kontent. Jiena nemmen li dak li aħna issa għandna fl-aħħar huwa kompromess tajjeb u b'saħħtu nitlobkom li tappoġġawhom. Grazzi, naddu issa l-Kummissarju Bolz. President, Honorable President, membri onorevoli l-Komissarju, tilqa il-rapport li aħna ser niddiskutu lum Jena nirringrazzja l-rapporter, is-Sur Frankenstein, għal eh, xogħol eh, importanti u orjentat lejn il-futur. Nirringrazzja li shadow Rapporters u l-Kumitat ta' Trasport għal eh, rapport ta' kwalità tajba tagħha. Ta Regolamentazzjoni ta' servizzi portwali hija xi ħaġa importanti ħafna fil-politika ta' trasport Ewropea biex ikun hemm iktar investiment u jkun hemm iktar modernizzar fil-portijiet. Tafu dwar il-rwol kruċali tal-partijiet tas-sistema ta' trasport u l-ekonomija tagħna. Dawn huma il-bibien it torroq tal-Ewropa l-pjat tad-dinja. Huma ah, jagħtu joffru xogħlijiet huma hubs għal shipping u li aħna għanna insaħħu bħala parti mill-istrateġija ta' dekarbonizzazzjoni. Fil-qossa il-partijiet huma importanti li għanna dawn ma' importanti li għanna nsaħħuhom u niprotiġuha. Għal daqstant din ir-regolamentazzjoni qed timmira lejn dan u hija waħda mill-files ta' priorità għal 2016. Regolamentazzjoni ser tassigura trasparenza fl-użu tal-fondi pubbliċi fil- fil-partijiet, rridu nassiguraw li kunem livell indaqs bejn il-partijiet Ewropej ħafna minnhom jirċievu appoġġ konsiderevoli finanzjarju mill-budget Ewropew u nazzjonali. Trasparenza finanzjarja hija waħda kruċjali hawnhekk. Trasparenza finanzjarja ser tippermettilna wkoll li nissimplifikaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-State Aid Eh, il-Kummissjoni edha taħdem fuq il-Block Exemption Regulation u għanda tinvolvi ċertu teżenta ċertu ehm, punti u tistabbilixxi livell indaqs ġenwin għal kulħadd. L-ewwel abbozz propost ġie publikat illum għal konsultazzjoni u il-lum il-konsultazzjoni pubblika bdiet il-regolamentazzjoni tal servizzi tal-partijiet se jtati input importanti ħafna f'dan ix-xogħol dejjem ovvjament jekk tikseb l-appoġġ tagħkom. Il-regolamentazzjoni tas servizzi tal-partijiet tikseb iktar ċarrezza regolamentazzjoni u tenders tas servizzi tal-partijiet Se twaqqaf is-sitwazzjoni mhux ċara tal-lum fejn il-politika tal-partijiet mhijiex deċiża mill-leġislatur imma definita kas b'kas mill qorti tal-ġustizja Ewropea skont il-prinċipi ta' trattat. L-adozzjoni ta' regolamentazzjoni se tfisser għal daqstant iktar ċarezza legali u iktar stabilita għal, għal għal-ħaddima tal-partijiet kif ukoll għall-investituri. Ir-regolamentazzjoni wkoll hija importanti ħafna l-istrateġija tad-dekarbonizzazzjoni tagħna li wara COP 21 aħna iktar impenjati leha biex il-partijiet ikunu iktar attraenti u hija xaġa meħtieġa biex niżviluppaw alternattivi u eh, nevitaw traffiku fuq l-art u fil-baħar. Irridu niddiversifikaw ir-rotot marittimi u nipromuovu il-short um, sea shipping. President, membri onorevoli, Il-rapport kiseb appoċ wiesa fil-Kumitat tal-Trasport, organizzazzjonijiet eh, il-gbar f'dan il-qasam, eh, qed jappoġġawa trade unions, l-operaturi, dawk li s servizzi fil-portijiet, ecc. Nixtieq nenfasizza li l-Kummissjoni tappoġġa bisieħ id-dialogu soċjali kif ukoll taħriġ aħjar u sigurtà għal ħaddiema. Nixtieq nenfasizza ukoll ir-regolamentazzjoni Mux ser timponi approach eh, li japplika l-kulħat naf li f'kull port fl-Ewropa huwa differenti l-abbozz ta' regolamentazzjoni fil-fatt jappoġġa dan, jirrispetta dan, hija kompatibbli ma' kull forma ta' organizzazzjoni fostom il-partijiet privati u ma timponix modell wieħed biss. Il-vot ta'kom għada biex tibdew it-trialogi huwa meħtieġ biex bekk nimxu l-qoddim eh, f'din il-parti tal leġiżlazzjoni tant importanti. Il-Kunsil ġa adotta approċ ġenerali fl-2014 dan kien wieħed mill-suċċessi ewlenin eh, tal-Presidenza Taljana issa wasal iż-żmien li l-Parlament jibda jinnegozja fl-imkien mal-Kunsil jikkonkludi fuq dan il-fajl. Il-Presidenza Olandiża hija interessata ħafna biex tinnegozja u tikkonkludi il-fajl qabel is-sajf jiena qed nistilinkom il kol biex ma titilfux din l-opportunità. Grazzi. Fala, thank you. Now, uh... Grazzi, issa ser naddu għal rappresentanti tal-gruppi politiċi. Ser nibda bil-PP. Is-Sinjura Vosenberg Vjonidi. Minuta u nofs. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Il-partijiet huma bla dubju l-iktar um, fost l-iktar importanti għal iktar tkabbir uh, u benesseri fl-istati membri u l-Europa ġenerali, ħafna mill-kummerċ tal-Unjoni Ewropea 32% tal-kummerċ intern huwa importat u esportat permezz tal- uh, tal-bahar u għal daqstant regolamentazzjoni li se nivvutaw fil-plenarja titratt tal-portijiet Ewropej u ttejjeb ukoll is-servizzi ta' poċ permezz ta' modernizzar. Aħna rridu nkunu iktar kompetittivi, rridu naqsu l-inċertezzi legali u namlu eh, nassiguraw li kunem trasparenza finanzjarja. Dan it-tip ta' program ser jippermettilna li l-portijiet tagħna jaħdmu taħt kondizzjonijiet trasparenti u jgħinuna ninvestu u ntejbu l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fi żmien ta' kriżi. Dan se jagħti iktar awtonomija lil partijiet meta niġu għal miżati tal-partijiet. Dan se jtejjeb il-kompetizzjoni bejn il-partijiet tal-Unjoni Ewropea u wkoll bejn il-partijiet tal-Unjoni Ewropea u dawk ta' pajjiżi terzi. Ser jgħin ukoll biex ehm, partijiet jgħin ukoll il-partijiet iż-żar ma jkunx hemm wis burokrazija. Dan juri interess komuni tal-istati membri u ser isaħħaħ is-suq intern. Grazzi. Taċċetta blue card minn il-Signora Grappini. Grazzi, President kollega jiena u koll nemmen li din dan huwa rapport importanti ħafna kif qalet il-Kummissjoni nifissa imma għandi mistoqsija għalik għax int ma milx referenza għal dan. Id-differenza bejn il-proposta tal-Kummissjoni u l-proposta tal-rapporter li għandha x'taqsam ma li jsiru eh, ċertu miżati, eh, ċertu charges fil-partijiet li taħseb li il- mod preżenti u ix preferabli għal il-Komissjoni suġġeriet li namlu eh, laqat ma dawk eh, fissettur biex naraw xinu ma dawn iċ-charges. Jew inkella għandhom ikunu il-partijiet infushom li jiddeċidu ser ikunu dawn iċ-charges. Grazzi ħafna tal-mistoqsija nixtieq ngħid li eh, fit-test tagħna dan huwa wieħed ibbilanċjat fil-kwissjoni li jinti tkellem tfuqa, eh, dan fil-fat jitkellem dwar eh, charges ġusti u partijiet iżar mux ser jiġu ikkastigati. U għal daqstan ser nirrispondi l-mistoqsija billi nejt li dan l-aspet fil-fat qed nitrattaħ fit-test. Permezz ta' mendi eh, bilanċati mm, prezentati mill-gruppi. Issa fissem l-essendi il-Sinjura Lucy Anderson. Grazzi, Sur Vice President, għan iktar minn tlet mit port fin netwerk Ewropew tagħna u jekk ninsew iżżar ħafna u iktar minn 3 miljun xogħol jiddependi fuq is-settur tal-partijiet mod indirett jew dirett. Minħabba diversità u daqs operazzjonijiet u governanza tal-partijiet fl-Unjoni Ewropea aħna nirregolaw biss dan is-settur bir-reqa ħafna dan mhuwiex fisem l-SND qed li qed ngħid dan, imma jiena u membri oħrajn tal-Labor eh, aħna qed noponi għal din l-idea progressiva ta' miżuri Eh, dawn jistaw jtejbu l-standard aħjar fil-Renju Unitu, u fl-Ewropa kollha, s-sigurtà tal-partijiet, il-kundizzjonijiet tax-xogħol għal-ħaddiema, l-protezzjoni tal-ambjent u wkoll iktar eh, qafas sigura l investiment il-problema hija din li minkejja l-isforzi kbar u tajbin naħa tal-rapporter din il-proposta anke nirrendoha kif issuġġerixxew ma tiksibx dawn l-anijiet li jiena semmejt hemm dispożizzjonijiet għal taħriġ u għal prassi tajba fuq ir-rekwiżiti minimi ta' tendering imma mhuwiex biżejjed u għal daqstant la bozza regolamentazzjoni għal fil-fatt eżempju ta' standard spettakolari għal lekk sejħa aġenda ta' regolamentazzjoni aħrar, per eżempju il-charges tal-partijiet, xorta waħda ser jibqaw ta' pisa amministrativa l-partijiet u mhux ser jagħtu ċarezza legali jekk inti taqrom bir-reqqa, inti xorta tibqa' tistaqsi l-mistoqsijiet dwar xi fissrux ma jfissrux hemm ukoll Eh, eh, evidenza mhux konkreta minn ħadd l kummissjoni dwar eh, ċertu prassi f'ħafna partijiet. U l-PwC il-rapport tal-konsultazzjoni ma semmix dal problemi. Ma kien hemm lebda wkoll assessjar tal-impatt ġurnat għal sa il 2012 minkejja l-ftehim il-ġdid tal-istituzzjoni fuq regolamentazzjoni aħjar u dawn l-affarijiet għandhom jiġu aġġornati. Ukoll azzjoni mm, miex protetta kif suppost f'artiklu 8 u artiklu 10 ma jagħtix trasparenza l-istaff. Aħna eh, fittixna xi ħaġa tkun li tejjeb id-drittijiet tal-ħaddiema imma dawn l-affarijiet mhux qegħdin hemmhekk. Għal daqsant il-partijiet mhux speċifikament se eh. jkunu meħtieġa li jikkonsultaw l-esperti ambjentali l-komunitajiet lokali għal daqstant eh, mod ġenerali taċċettawx il-proposta tal-Kummissjoni. Um, Grazie. Uh, blue card? taċċetta l-blue card minn Anti Vilarski. Iva. Thank you very much, Mr. Grazie ħafna President. Signora Anderson, inti semmejt ħaġa dwar id-dubi dwar it-ħansib fuq kwistjonijiet soċjali, ma stadju mentix sodisfatta mill-pakket soċjali eh, u it-tini mistoqsija xin l-opinjoni tijak dwar il-valur mizjut Ewropew dwar din l-opinjoni partikolari. Grazzi. Thank you for that. Grazie ħafna. Fir rigward tal-element soċjali, ħafna iktar, seta' jsir ħafna iktar fl-artikli nfushom biex jissaħħa eh, tisaħħa l-importanza pereżempju tissemma dialogu soċjali u minkejja l-stakeholders ta' dialogu soċjali qed jaħsbu li dan se ta' kien iktar gravi u qed jgħidu li jista' jiġi negozjat iktar eh, xorta mi għamx xkontenti li sieħu jekk inti tara x'kienu l-pożizzjonijiet tagħhom ta' qabel x'ridu eh, dan ma kienx eżattament dak li rridu. U setaw joqodu minajru uh, u għalla santa tħassi bir dwar dan dwar il-valur mizju ta' rapaw uh, tal-inqas qed nitkellmu dwar il-kwistjonijiet u hawnhekk hawnhekk tar kuxjenza iva, però dak kollox, grazzi. Thank you much indeed. Grazzi ħafna. Fisem nisijar nistieden il-Peter Van Dalen għal żewġ minuti kjoġbok. President, nifraħ li rapporter Flickenstein għax verament kellu approċ realistiku ħafna enerġetiku u li sijar prattikament nista' ngħid li r-relatur grazzi anka għal kollaborazzjoni wasalna għal riżultat tajjeb ħafna binqas binqas burokrazija u inqas aspejes anke f'dak li għandu x'aqsam mal-formazzjoni tal-ħaddiema fil-portijiet. E fit-tieni post il-portijiet issa jiddeċiedu kif jorganizzaw ruhom. <clears throat> L-Ewropa issa qed tikkonsidra sitwazzjonijiet fl-istati membri u fir-reġjuni jiġifieri huma l-awtoritajiet portwali jiddeċiedu kif jorganizzaw lilhom infushom. U fost affarijiet oħra situazzjoni kif naqbad ngħid fl-istati membri hija differenti u allura qed nikkonsidraw s sovranita u għem eċċezzjonijiet tal portijiet privati nifmu wkoll is-sitwazzjoni speċifika tal-portijiet tar-Renju Unit li jistgħu jġestixu l-affarijiet permess ta' servizzi privati f'dak li għandu x'jaqsam mal-imbarkazzjonijiet. Allura jina nifraħ eh, li rapporter da riżultat, ovvjament jekk ċerti gruppi li ma jiddeċidu ma jċettawx il-proposta tkun verament ħaġa stupida illa li jiex pratikament pratikament jista ikun hemm regoli konkurrenzjali illi ma jagħmlux possibbli biex li jkunu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 qed nara dak li qed tajt inti dwar kif liberalizzazzjoni assu sħiħa li ikolla regoli ħafna li, li eh, porti tridu jsegu taħt l-obligi tagħhom u speċjalment għandek għandek tħoss li għandek proteġi daw is servit daw il kondizjoniet tal-portijiet. Ma taħsibx li inti qed tkun daqsxejn żbaljat e, f'din il-pożizzjoni tiegħek. Tweġiba. Ma naħsibx illi qed nipprova li nfixkel il-Parlament. Naħseb li hemm aspetti tajbin u nqas tajbin f'dan imma li rridu nagħmluha biex noħorġu eh, kompromess dinjitus biex niproteġu drittijiet tan-nies u tal-ħaddiema. Grazzi fisem il-ħodor Keith Taylor kjoġbok. Grazzi ħafna President. Wara żewġ żewġ tentattivi li fallew fuq il-dispożizzjoni tal-portijiet, issa il-Kummissjoni baxxiet l-ambizzjoni tagħha fuq is-servizzi fil-portijiet biex tipprova biex fl-aħħar toħloq set leġislazzjoni speċifika s-settur f'dan il-kamp. Imma għal darbohra il-regolament ta' servizzi tal-portijiet mill milli jittekilja kwistjonijiet speċifiċi fil-portijiet Ewropej. Huwa minnu li trasport marittimu li huwa importanti għal portijiet għandu ruol kruċjali biex aħna naslu għal sostenibilità aħjar fis-settur tat-trasport. Lan tal-ħodor politiku huwa biex ikollhom qafas iwsa ta' politika iktar sostenibli li hija sigurtà standards eh, soċjali u tinkorpora wkoll kooperazzjoni transkonfinali u kooperazzjoni bejn portijiet tal-baħar u tikkonsidra l-ispejjeż esterni hemm ukoll m'hemm l-ebda dubju wkoll li finanzjament pubbliku għandu imi fisser trasparenza, għandna bżonn trasparenza, ma nsux nitkellmu fuq servizzi tal-portwal ma nitkellmu fuq il-flus ta' fuq il-flus ta' flus li ġejjin mit-taxxi il Is-servizzi, ir rekolament tas servizzi tal-portijiet jista jisetaw ikunu faċilitaw dawn l-anijiet. Fortunatament jidher ċar illi fallew għal dawn l-anijiet biex jassiguraw ruħam li jkun hemm netwerk ta' trasport iktar, iktar ċar fuq trasparenza finanzjarja l-uniku pont li fih huwa li ma tamix biżej biex nassiguraw dak ċertezza legali li tanti bżon juża fis-settur minħabba rabta qawwija li hemm bejn trasparenza finanzjarja u l-lini gwida ta' għajnuna statali tal-Kommissjoni u l-eżenzjonijiet dawn iż-żewġ proposti messom ġew sviluppati flimkien in parallel. Wara li ħabbar tħabbret din inizjattiva armajn 11 sena ilu, l-opinjoni tal il-Kummissjoni issa i li trid li qabel l-2017 tadotta din dan ir-regolament. Minix sorpris ma hija frustranti jekk il-Parlament Ewropew jaċċetta dan ir-rapport hemm bżonn ikun ippreparat għal ċertu ċerta kritika serja ħafna. Hija biċċa leġislazzjoni li tagħmel ftit twis biex tagħmel ċertu korrezzjoni assoluta <clears throat> din il-leġislazzjoni mhix effettiva u nitlob lil membri biex ma jaċċettawx dan ir-rapport meta jkollhom l-opportunità li jivvutaw fuq u għada. Grazzi. Grazzi ħafna. Sutejle taċċetta blue card minna int is-sinjura Kinton Darling? Iva, ovvjament. Grazzi ħafna ta' ben miħaj illi dal-pakket eh, it-tejjeb pero xorta għandux il-perikli li għal proposti li maġewx accettati mill-Parlament fl-2006 maġġoranza kbira għax jagħti pis amministrativ zejet għal portit waqt li ma jassigurax protezzjoni għal drittijiet fundamentali jew sigurta fuq il-posta xogħol. Grazzi. Naħseb li għandek raġun assolutament, sinjura, li qed taħseb f'dan u tinsiex li dal-Parlament ma ċettax daw il-proposti jew xi ħaġa bħalhom darbtej qabel. Ta' fint, m'hemmx il-konoxximent eh, taħtieġa ambientali u referenzi kollha għall-istudju tal-impatt, il-habitat 2000, ġew mħassra kollha daw. Dan huwa dinja prova li falliet biex jafsu fuq il-parlament u verżjoni mhix meħbabija tal-istess ħaġa. Bażikament għanna ngħidu l-istess ħaġa illi konna jedna darba. Grazzi. Grazzi. Issa fisem li il-gruppi FDD il-deputat Jill Seymour jekk joġbok għal minuta. Grazzi ċemen dan il-regolament mhux bżonjus u ħadd ma jridu fir-Renju Unit, kontrarju għall-Ewropa kontinentali. Aħna fir-Renju Unit għandna affarijiet differenti. L-Unjoni Ewropea provat regola l-portijiet bla suċċess f'darbtej qabel. U dan dinja tilet prova bħal maġġoranza tal-portijiet fil-Renju Unit huma privati mhuwiex fidejn l-Unjoni Ewropea li tirregola fuq il-portijiet in nies fil-Renju Unit se jivvutaw biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea u ħan ninħelsu mill-obbligi li timponi l-Unjoni Ewropea. Inkomplu noperaw ix-xogħol in-negozji tagħna aħna fir-Renju Unit għandna storja gburija fuq il-prosperità tagħna dar regolament ta' servizzi fuq il-portit ħajamel iktar ħajamel iktar e, ħsara mill-ġit u aħjar għar-Renju Unit li tħorġ barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi fissem li jenne fis-Sinjura Mari Kristin Arnotu. Grazzi ħafna President. Il-liberalizzazzjoni tas servizzi tal-portijiet huwa biss isu eh, il-mostru ta' Loch Ness ħanajdu hekk. Anki jekk diġà kien hemm eh, żewġ tentattivi imma dejjem irid kien hemm tliet tentattivi u veru u għalhekk dan huwa tentativ biex il-portijiet isiru isom universali imma dawn huma organizzati b'mod differenti u dan ifisser illi eh, l-istati membri huma suppost jagħtu dan il-qapas kont l-esperjenza tagħhom u għalek eh, biex forsi tentattiv biex natteraw l-investiment u qed jenfasizza rapporter biex ikun hemm ċerti servizzi imma da ma jistgħux xeklu mill-istati membri illi eh, dejjem ikollhom il-bandiera eh, nazzjonali mħabba il dawk l li huma tagħhom jaqgħu taħt il-kappa tagħhom, imma nafu illi meta dawn il-krus pereżempju li huma biss ta' bastimenti li għandhom bandiera illi mhuwiex ta' ta' xi eh, port rinomat u għalhekk għaliex titkomplu ta' bil-fors tarmonizzaw u tipprivatizzaw. Għana nixtiequ li l-portijiet tagħna li huma l-steġija ta' punta tal-investimenti tagħna jiġu eh, taħt il-ħakma eh, tal-ħakma barranija pal ġara fil-port ta' minn kumpanija ċiniża u għalhekk għana nivotaw kontra proposta tal-Komissjoni u kontra proposta tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. U issa jmiss Marian Jan Marinescu. Grazzi ħafna. Inti qed tismi tajjeb ħafna eċċellenti dil kwistjoni ġiet diskussa u kien hemm ħafna opinjonijiet fuq daw id-dispożizzjonijiet imma Aħna wasalna għal kompromess inkoraġġanti dan ir-regolament ħajamela possibbli għal ħolqien impjiegi, l-iżvilupp u l-zieda ta' kompetitività fis-settur portwali. Dan ħajġib autonomija billi joħloq miżati stat ġustu ekwu u anka prezzijiet ġusti jintroduċi trasparenza finanzjarja jassigura istateku ġust u dan u mezz biex tiġġielet l-istat l-lajnuna statali li tkun illegata u l-istati membri kollum flessibilità li ma jinkludux uħut mill-portijiet f'reġuni periferali il-portijiet ikollhom il-mezzi biex jevitaw burokrazija u dan ikunu jistgħu jtejbu effiċjenza u l-kwalità tas-servizzi li jagħtu. Situazzjoni ekonomika u kompetizzjoni fil-qasam fil jitolbu deċiżjoni li ila suppost messaġġi ta' xar snin ilu għanna l-eliminazzjoni ta' problemi korrenti. Grazzi ħafna u issew jmiss li il-deputat kellim li jmiss. Ismail Ertug. Grazzi ħafna, President. <clears throat> Aziz kollegi, aziz komissarju, l ħaġa grazzi li rapporter il-sur Frankenstein għax-xogħol jibes il-wetta li ma nix ninsew li għedin qed naħdmu fuq proposta e, e, e, għal żmien il-Kummissarju Kallas il-liberalizzazzjoni fis-setturi kollha allura huwa kien diffiċli b'mod partikolari għal rapporter biex jasal għal kompromess. <clears throat> kompromess mu qatt ma jkun mija fil-mija pozittiv, imma wieħed irid ikun preparat li, li jaċċetta l-affarijiet għanna liberalizzazzjoni fil-verżjoni oriġinali tal-Komissjoni ġiet maħduma fuqa u irridu naraw kol il-portijiet jirridu jaraw kif jgħatu il-servizzi tagħhom. Iħtiġijiet minimi negozjati mir-rapporter jien nista' naqbel magħhom per eżempju il-dispozizjoni dwar reputazzjoni tajba u dispozizjonijiet soċjali jekk ma jiġux rispettati hemm diversi files fejdan eh, fejdaw maddewx jekk inħarsu lejn il-meriti f'dak li għandu xaqsam ma' trasparenza jina naħseb allura nistgħu nqassu daw il-punti u l-payback i illi illi tqija tazza pjuttost nofsa mimlija flok nofsa e, vojta. Allura għanna naqblu maħħa din il din. Grazzi ħafna, kellim li mis, grazzi, mod ġenwini nixtieq nirrigrazzja l-rapporter għax xogħol jibestijow bla jeda fuq dan il-fajl. Jiddispeċini imma najt li ma nemminx li t-tibdil umma tajbin bizzejiet. Fil-fatt kien fl-1981 gvern konservativ li beda l-proċess li privatizza l-poti fil-Renju Unit. U allura mux senna nappoġġa xej li tfixkel is-suċċess li dan ġab l-ekonomija tar-Renju Unit f'dak l-għandu xaqsam ma tkabbir u impieg, nix nassigura li l-kellim li tkellem qabel ma nix warajna eluf ta' eluf Filippina li għedin xo ta' barklori. Allura ħan mussen naċċettaw din il-proposta minna tal-Komissjoni inħossu l-kompetizzjoni bej il-portijiet minn flok f'termini li għanna bħalissa hija li xpruna l-effiċenza. L-proposta tal-Komissjoni hija burokratika u ma titħolx fis-sistema tar-Renju Unit fuq il-portijiet privati tagħna, privatizzati tagħna. Jiena konxja li kemm eh, il-propietarju sidjen tal-portijiet tar-Renju Unit u oħrajn sejnu kontra il-regolament kif qiegħed bħalissa. Dar regolament xorta jitkellem fuq il-imponi obbligi pubbliċi fuq il-portijiet privati. Aħna nħossu li dawn li dej ma tmurx bizzejiet li li jenna regolament mux hekk biss imma dispozizjoniet li jiddaħlu mir-rapporter u oħrajn għal leġislazzjoni Ewropea dwar it-transfer staff kif ukoll linji gwidet ta' tariġ tal-ILO hija taħassal ma kienx hemm ċerti dispożizzjoni toħra fir-regolamenti u għal dawn ir-raġunijiet jiena żitt emendi li jeżentaw il-portijiet tagħna e, minn dan ir-regolament kif ukoll eżenzjoni tas-suq biex jagħmluha possibbli biex kun hemm industrija sħiħa li tkun ħielsa biex tipprokura servizzi b'mod kummerċjali u fl-aħħar emenda li teskludi il-portijiet privati kollha mir-regolament nittama li jkolli maġġoranza għalla folja il-preferenza tiegħi tkun illi ma naċċettawiex assolutament din din il-proposta. Grazzi l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna, Komissarju, President xuħut mill-kollegi għalu li mux daqse kontenti ma direttiva laqqa u jkolli nejt laqqa sien. ħafna minna għalina l-mistoqsija tagħna i li xinu ma lażlit li għanna qoddimna li għanna bżon aċċess aħjar għal portijiet, għanna bżon ġestjoni aħjar għal portijiet. Allura dan ifisser li għanna bżon organizzazzjoni aħjar. Il-mistoqsija u koll i għalli għal periodu ta' żmien għanna nsaqsu l-imsiba kolla privati u personal u privati u publikċi biex jibqgħu fl-inċertezza u jiena minix kuntent allura b'din il-proposta wasal iż-żmien li nissottomettu proposta għal negozjati u l-namlu il-perfezzjonatu li negozjati sur President kultant l-inqas ifisser iżjed. Allura b'dan messaġġ qiebes nishtiq nista' issa nagħtik 5 sekondi eh, għal ħaddieħor. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Il-kellimni jmiss. Is-sur taliċka taċċetta blue card mis-Sinjora Meissner. Signora Meissner. Mela, jina għajnt problema, skużani għax kien fitriqtu l-barra. Mela, inti tkellimt ħames sekondi jinqas, imma hemm mistoqsija li tirrepeti li m'hemmx biżejjed trasparenza u flessibilità għall-istati membri. Id-differenzi bejn il-poads memx għal-portijiet, mux bizzej, memx bizzejiet libertà għal-portijiet biex jamlu d-deċizjoniet tagħhom. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar da kollu? Di għammet il-mistoqsija e, probabilment apposta x'inkuntar tal-laqa, mhix qed nara titjib xej. Dinja xi ħaġa li ma nistax naqbel magħha, l-mistoqsija hi xinu suffiċjenti, naf li li ċerti elementi li tqat rridu jiġu indirizzati u blajnuna ta' kulħadd nistgħu nagħmlu għaddin. Hemm ħafna kwistjoni oħra, imma jina li nappoġġja u nkun favur illi ninnegozjaw u niperfezzjonaw il-proposta kif qiegħda llum. Grazzi ħafna. Eh, dakujem. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Cullen. Grazzi ħafna, President. Id-diskussjoni tal-din dan il-regolament kienet waħda attiva ħafna fil-Parlament u għalhekk jiena stant niddeskrivi s-sitwazzjoni mill-perspettiva Finlandiża. F'pajjiżi is-settur tal-portijiet Eh, għadda minn problemi kbar għax fl-2015 per esempio, il-kumpanija tal-portijiet saru eh, kumpaniji eh, bħala PLC u għadda stant għandhom limitu. U għalek il-regolament kif ukoll il-ħtiġijiet tiegħu u mal-ħobsa ta' kuljum għalina fil-Finlandja. Nikkonsidra li huwa importanti illi ikun hemm qafas regolatorju uniformi għal dik li għall-organizzazzjoni tas servizzi Portuali kif ukoll it trasparenza tal-investiment pubbliku. Ir-regolament mhux perfett u hemm djufijiet imma għalija tajjeb biżejjed. U lek nirringrazzja r-rapporter kif ukoll il shadow rapporters għal ħidma tagħhom u nittama illi il-Parlament se jżomm il-kolb għada u jivvota favur. Grazzi ħafna. Issa, is l-Onorevoli Karima Delli, minuta u nofs. Signora Komissarju Assis kollegi, mela, it-tielet derba il komissjoni Ewropea tipprova timponi l-liberalizzazzjoni tas servizzi portwali fl-Ewropa. U iva issa bidlu l-isem imma din gidba. Għax hawnhekk mill-ġdid hemm il l-armonizzazzjoni ta' ta' kliuma per esempio tħammil u ta' operazzjoni toħra portwari waqt ħafna minnhom huma differenti minn eh, porta liħor dak li opera f'Antwerp jew Rotterdam l-20% ġifiri tat-tabija tal-merkanzija fl-Europa mhux se jopera f'port pereżempju esempio Pallo Havre fi Franza u għalhekk l-analisi tal-impatt ma jikonsidra xejn li karatteristiċi speċifiċi tal-portijiet, anzi jimponi universalità u ma jimportax xejn mill-ambjent u mill-esigenzi soċjali. Lan tagħna hemm bżonn ikun illi inżombu l-litorali tagħna kosta tagħna u tal-portijiet tana u inħarsu wkoll l ħaddiema. Dan kollu huwa perikolat issa minħabba il rapports għax il-portijiet Ewropej ma jsibux ruħom so fil-liberalizzazzjoni u ma jridu ċarezza tar regoli Ewropej. Per eżempju, fil-lajnuna tal-Istat imma l-Komissjoni ila snin twal illi tirrifjuta eh, tippubblika l lajnuna tal-Istat anki jekk ksibna xi ħaġa fuq liberalizzazzjoni fin-negozjati ma' dan it-test mux qed javvanza so biex aħna nkunu nistgħu nappoġġaw u għalhekk f'dawn il kundizzjonijiet ma nistgħux ħlief nivotaw kontra dan il-proġett. Grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Delli, issa Naddi l-kelma l-Onorevoli Rosa D'Amato għal minuta. Grazzi, President. Il-rapport sport isu issa fem differenzi bejn il-portijiet u l-iktar ħaġa innovativa hija tneħħija tal esposizjoni tandum xaqsu mal-aċċess għas-suq tas-servizzi portwari favur modelli ta' organizzazzjoni iktar flessibli u ikun hemm iktar diskrezzjoni fidejn l-Istati membri. Ma nistgħux ikonna soluzzjoni waħda leġislattiva għal portijiet kollha Ewropej minħabba tant huma differenti minn xulxin, imma importanti rażguraw l-autonomija, nistabbilixxu regla trasparenti l possibilità illi l-portijiet ikunu iktar kompetittivi. Anki jekk ir-rapport kellu ħafna emendi, imma dan huwa dinja bidla importanti illi tlaħħam sew il-politika portwali tal-Unjoni Ewropea għax it dimensjoni soċjali importanti u lek jiena kontenta il-rapport rikonoxxi r-wol tal-Partit Soċjali Settorjali meta tiġi biex titratta teknoloġija automatika u dik tal-innovazzjoni. Id-dialogu soċjali għandu bżonn ikollu rwol kruċjali fil-ġidda kontra ix-xogħol prekarju għax jaħasra dan huwa firex fil-pajjiżi tal-nofsinhar tal-Ewropa u lek aħna nagħmlu kollox biex id-dittijiet soċjali trasparenza ta' fondi pubbliċi juni mill-Istat l-iskużjoni ta' portijiet żgħar li ma jkollhomx fiżjiet amministrativi eċċessivi nżommu mhom fit-test għada. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna ziza kollega. Issa il-Sur Luis de Grandes Pasqual. Minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signor President. Il-portijiet huma parti importanti ħafna tal-ħolqien ta' network trans-Ewropea integrato effiċjenti għas servizz ta' ċittadina l-Industrija Ewropea, l-Kommissjoni Ewropea tafta ta' kollu u għalhekk kellha żewġ tentattivi u din dan huwa t-tielet tentativ biex kun tista' eh, tajjeb l-operat. Imma għandna bżonn iktar kompetenza, trasparenza, għandna bżonn ta' ugwaljanza, libertà tal-twaqif, protezzjoni soċjali u efficienza biex ma jkunx hemm mezzijiet li nkunu battala jkunu sfumati u determinati biss għal ċerti portijiet u tassu imbijat mir-realtà tal-katina loġistika u għalek eh, dan il-rapport qed iħallat l-affarijiet minn dawk l-affarijiet li huma essenzjali għal kostituzzjoni ekonomika tal-pajjiż. Pereżempju fil-każ ta' Spanja, il-partijiet jagħmlu parti mill parti pubblika u għalek il-mizati ma jistawx ikunu, ikunu miksubin negozjati mal-operaturi privati u għalek għawnek għet naraw li hemm ħafna opacita Id-delegazzjoni Spanjola tal-Partit Popolar għada se jivvota kontra dan ir-rapport għax dan ifisser iżolament tal-portijiet tan netwerk ta' trasport ma jirrispondix għall interess ġenerali ma jirrispettix laqqas responsabilità kostituzzjonali tal-Istati membri. U għalhekk id-dispeċina ħafna, imma hemm dan, dan it-tet tentativ illi tassow, Sinjora Komissarju, ma nistgħux ngħidu illi jista' joħroġ u jimxi qudiem. Imma ovvjament m'għandux ambizzjoni u għalhekk mhux se jkun possibbli biex ikun hemm din is-simbjoża x'tantem differenzi kbar. Grazzi ħafna, President. Issa nardi il-kelma lis-Sinjura Rivo Dalon Bonfa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Signora Komissarju, il-test fuq il-servizzi portuali illu kien isu xi eh, kreatura mitika li wieħed jara jitkellem ħafna fuq però qatt ma jaraħ u għalek wara xur ta' xol Knut Fleckenstein rapporta soċjetà tagħna sandu tekst fejn aħna se nipotaw fuq għada. U dan it-test huwa il-frott ta' negozjati twal u diffiċli ta' li waslu għal kompromess imma li bidu radikalment il-proposta inizjali ultraliberali tal-Komissjoni. Jina ma' kollegi oħrajn u kol mill-xol ta' emendi u li kiena kontenta illi Knut Fleckenstein rifletta fil-rapport tiegħu xifħut minnom. minnhom. Imma fil-verżjoni attwali nafu illi issa jista' jkun hemm iktar qafas legali dawn il-portijiet imma aħna għana fil-rapport iswed fuq abjad li morru lejn Ewropa iktar soċjali trasparenza hija importanti ħafna biex hekk ikun hemm iktar kompetitività ġusta u b'saħħitha bejn il-portijiet Ewropej. Imma dawk il-portijiet l-iktar żgħar u l-iktar vulnerabbli se jkollhom pisijiet amministrattivi wis u ma jistgħux ikollhom din l-amministrazzjoni kollha u fil verżjoni tagħha eh, il-test joffri l-garanziji neċessarji għalina soċjalisti imma jagħti wkoll flessibilità neċessarja biex ikunu jistgħu jżommu l-modell nazzjonali tagħhom fil-fatt hemm varjetà kbira ta' organizzazzjonijiet fil-portijiet tagħna fl-Ewropa ma nistgħux nimponu bil-forza standard uniku illi r-riskju tkun illi l-portijiet mhux se joperaw, se joperaw qar minn issa ma t-test huwa tajjeb ma rridux imbatluħ fit-trialogu u lek dan huwa rappresentant għandhom riżultat ta' taħtidiet bejn rappresentanti tal-poplu u għalhekk għandna bżonn naslu pożizzjoni b'saħħitha ħafna u mbagħad ikun hemm intamaw u vot unanimu għax għada li nitkellmu biex nivotaw fuq test li jkun għal bażi għat trialogu mhux li jkollna ta' bil-fors test imma test tajjeb u għalhekk meta jkun hemm ftehim mal konsilju mal-Kummissjoni jekk ir-riżultat ma jkunx jkun wieħed għad disappunt il-Parlament jkun jista' jżejċita l-kodeċiżjoni u nirrifjutawh. Imma għandna bżonn it-test imma m'għandniex bżonn armonizzazzjoni ħażina. Grazzi ħafna ngħaddi kelma lill-Sinjura Bilbao Barandija Iżaskun. Grazzi ħafna l-effiċenza tal-portijiet Ewropej importanti ħafna l-kompetitività tal-Unjoni u l-ekan nappoġġaw dan ir-rapport ta' xati iktar effiċenza, trasparenza kif ukoll l autonomija l-ġestjoni ta' dawn l-infrastrutturi jippromovi l-effiċenza, l-kompetitività u l-ugwaljanza għal kulħadd eh, mingħajr il-burokrazija ta' dwani tal u u għal proteġi u kol drittijiet tal-utenti jekk joġbok il-presidenti saqsi lill kelma biex tmur iktar bil-mod. Mela nittamaw il-autonomija tal-portijiet li rajna f'modelli differenti ta' ġestjoni, professionalità u l-kompetenza u l-kompetitività eh, libra kun jista' jifavorixxu l-innovazzjoni u l-ħolqien ta' servizzi eh, ġodda. Imma ma nistgħux inħallsu li ċerti stati membri eh, jimponu ċerti tariffi għax jekk le dawn il-portijiet ovvjament huma kondizzjoni ta' dak l-investiment pubbliku għandu bżonn ikunu autonomu għalhekk l-Assoċjazzjoni Professjonali Ewropej jaħsbu ovvjament li tkun hemm bilanċ bejn il-kompetittività u restrizzjoni u teddid tal autonomija u trasparenza għall portijiet kollha tal-Unjoni. Senjura Belbaw, tajt il-President ta' So Great. Grazzi ħafna. Issa is signora Gonzales Penjas. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq ngħid nitkellem fuq element li dal-grupp tagħna huwa fondamentali. Iġifieri illi għandna bżonn isna f'dan ir-rapport immorru mill-liberalizzazzjoni issa għall-aspetti soċjali tal-ħaddiema. Il-liberalizzazzjoni jew privatizzazzjoni aħjar ngħidu hekk tal-portijiet u tas-servizzi pubbliċi b'mod ġenerali ma jilliberaw xejn. Anzi, jaħkmu il-modell soċjali u ibatluwa minn kull tip ta' beneficju għal ħaddiema. Meta aħna npoġġu l-interessi eh, tal-kumpaniji kbar u mhux tal-persuni, naraw li maħniex qed niġildu kontra social dumping, ikonna ansi iktar social dumping fl-Ewropa. U għalhekk dan mhux il-modell tagħna, din mhix is-soluzzjoni tagħna. U għalhekk ir-rotta li għandna bżonn naqbdu hija dik li jkollna portijiet iktar effiċenti, trasparenti, sostenibbli anki għal dak li perspettiva tal-ambjent f'kundizzjonijiet tajbin għal servizz ta' kwalità kif ukoll għal ħaddiema. Grazzi ħafna għal minuta u nofs is-sur Koch. Signora President. Signora Komissarju, eżis kollegi, l-isforza liberalizzazzjoni ta' servizzi tal-portijiet imorru ilna ilna naħsbu fuqhom eh, mill-2000 u mill-2001 u l-2004 sana t-tielet tentattiv. U anki jekk il-Parlament nbidel ħafna minn dawk iż-żewġ tentattivi, il-Parlament baqa lejali għal pożizzjoni tiegħu. U hawnhekk ukoll mhux se jkun hemm ta' fors din il-liberalizzazzjoni, wara jiena nirringrazza li l rapporter tal-li zamda kollu f'moħħu u tal-organizzazzjoni tajba ta' servizzi portwali fid daw ta' differenzi li jeżistu bejn il-portijiet fl-Ewropa, diffiċli wieħed ikollu test konsistenti minna nemmen illi il rapporter tassew ħareġ b'kompromess tajjeb ħafna, speċjalment it-talba ċara għat-trasparenza biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni u fil-kondizjoni finanzjari u ħlasijiet għall-użu ta' servizzi portwari u l-infrastrutturi. Jiena nilqa ħafna l-fatt illi zamma s-sigurta zamm is-sigurta għal ħaddiema u eh, taħriġ adattat u taħriġ mill-ġdid u jiena nixtieq nitlob li jkun hemm approvazzjoni tat-test. Issa l-Sinjura Lopez per għal minuta. Grazzi ħafna l-Komissjon għandha bżonn tisma dak li qed jgħid il-Parlament u l ħaddima tal-portijiet kontra l-liberalizzazzjoni tas-settur u hemm bżonn ukoll ma irrit jaħdem kontra dawk il stati membri illi jiksru id-drittijiet tal model soċjali u għalek għanna bżon intejbu il-kondizjoni ta' ħaddima fil-portijiet kif aħna n-namlu aħna għanna bżon illi ikun hemm tajbin ta' xogħol għal ħaddima tal-portijiet kollha tagħna u għalhekk għan bżon illi l-minimu għal-menu soċjali ikun rispettat. Imma dawn id-drittijiet għandhom bżonn japplikaw għal ħaddima kollha pubbliċi u privati tal-portijiet tagħna. Aħna se nkunu kontra kull esklużjoni u tal-lemin. Ta, ta, ta, ta ta' dak li ma dawn id-drittijiet. Per eżempju, ma jkunx hemm biżejjed protezzjoni għal ħaddiema meta jiġu trasferiti fis-servizzi tagħhom jew forsi xi xkil għal finanzjament pubbliku tal-porti tu għalhekk. Jidhir li grafi ħafna li nindubitaw mill-ħtieġa li niggarantixxu l-kontroll pubbliku tal-infrastrutturi importanti ħafna bħal huma l-portijiet. Grazzi ħafna. Monsieur Stalin, 1 minute trente. Grazie Presidente, grazie. Grazie. Proset xogħol li sar il-rapporter, il-xedaw rapporter, Sinjor Warrenberg, um, minnaħa tal-grupp tiegħi. Ix-xogħol li sar biex nipprova u naqdu differenzi li kien hemm u l-eżiġenzi differenti tal-partijiet differenti Ewropej u apprezzat ħafna. Napprezzaw anka jekk ir-risposta anka mhijiex kif qalu ħafna kollegi mhijiex biżejjed sodisfaċenti. X'inhu l-punti li matul in-negozjati fit-trialogi aħna ser inkunu attenti u ser nivverifikaw biex dawn jiġu garantiti dawn il-punti fil-prezenza tal-partijiet. L-ewwel net, irrid ikun ċar li dawn li l-partijiet m'hemmx kollha l-istess u għal daqstant hemm differenza ah, dak li jiġi fil-partijiet tan-naħa ta' fuq tal-Ewropa u naħa isfel tal-Ewropa. Ġewwa pajjiżi fl-Italja aħna għandna numru kbir ħafna ta' passiġġiera fil-qasam ta' turizmu kol li jokkupaw 7-8 eh, eh, miljoni Eh, kważi 23 eh, eh, fil iktar iktar minn 65% bejn esportazzjoni u importazzjoni. Għalda sant aħna nafu kemm huwa meħtieġ u komplikat li naqdu dawn il-bżonnijiet kollha differenti. Minn dan il-lat anke fil-qasam soċjali aħna nitolbu li jkun hemm iktar attenzjoni biex bekk il-partijiet ikunu il-punt fejn jingħaqdu dawn l-investimenti l-kbar għal-futur tal-Ewropa. Ġifieri iva negozjati iva dan ir-rapport minn naħa tagħna ma rridu noqogħdu attenti ħafna biex bekk dawn l-eġġenzi differenti kollha jien do flimkien lejn għan komuni. Is-sur Ferreira għal-minuta. Grazzi President, għal żmien twil ħafna ix-xogħol tal-partijiet u wkoll eh, partijiet in ġenerali ġew attakkati minn dawk li qed jippruvaw inaqsu il forza tal-ħaddiema biex jiżidu l-profitti f'qafas li huwa suġġett iktar lejn Eh, kompetizzjoni dinija u settur tal-partijiet qed jiġi privatizzat. Is-sitwazzjoni fil-Portugal hija waħda minn dawn eh, per eżempju grazzi għal Trojka u il-Gvern huma qegħdin jippruvaw idawru l-arloġġ u jesplojtaw il-ħaddiema dan mhuwiex ma kienx sodisfaċenti dak li kisbu marra ħafna li lin minn hekk meta niġu għall-esploitazzjoni. Kollox qed jagħmlu anke jekk jagħmlu eh, eh, trade union eh, falsa. Però il-ħaddiema mhux se jaċċettaw dan u aħna rridu nassiguraw li l-Kummissjoni tiffaċċja il-falliment li tipproteġi id-drittijiet tal-ħaddiema u l-interessi nazzjonali. Issa, is-sur, is-sinjura Bukaċef għal-minuta. Grazzi ħafna. Daw l-aħħar 15-il sena naħseb li l-Ewropa jistoqila illi kollha regola ta' kwalità u ma tħallix dubju fl-interpretazzjoni u sur rapporter il-Polonja mandiċ problemi għal dik li għat trasparenza. Il-Polonja għanda tests illi ma jikkonsidrawx karatteristiċi speċifiċi tal-portijiet Ewropej din nitkellmu fuq il-prinċipju illi viżjoni waħdanija Ewropea hija aħjar minn azzjonijiet adottati mill-Istati membri, imma aħna ma naqblux ma' ċerti affarijiet, mod partikolari l-iktar burokrazija, il-bidliet li hemm bżonn għal kompetenzi nazzjonali uh, Pollakki fil-Polonja għandna regoli tajbin ħafna li garantixxu trasparenza finanzjarja, il-libertà ekonomika, il-kompetitività, is-segwitu neċesarju neċessarju l-portijiet Pollakki mixin sew ħafna u wis nibsaw illi din id-dispożizzjonijiet se jiddajfu se jdajfu dan il-svilup u għallek delegazzjoni Pollaka se t-vota kontra dan il test Merci, madame. Euh, Issa immorru għas-sessjoni ta' kaċ zijaj. Għandi eh, xi għaxar tal-bit u nibdew bis-sur Polċak. Minuta. Kuj, Pani prezidentkini, za udzielenie slova. Ja bych... Grazie, Signor Presidente. Jien ukoll nixtieq eh, nuri li għandi tama li dan it-tielet tentattiv fl-aħħar ser ikun ta' suċċess. Jiena eh, nilqa li aħna nirtiraw uħut mill-miżuri fil-parti soċjali imma l-iktar ħaġa importanti għalija hija li l-Kummissjoni tippromuovi regoli għall-organizzazzjoni tal-partijiet biex berk ikun hemm biżejjed kompetizzjoni għaliex bħalissa aħna qegħdin naraw abbużi ta' sitwazzjoni fis-suq bħala parti mis-servizzi ta' transitu. U għalkemm aħna maluqin m'għandniex baħar uh, fir-Repubblika Ċeka nixtiequ li dawn ir-regoli jkunu kompetittivi bisħi u jkunu eh, trasparenti u sempliċi. Is-surħawet issa. il-partijiet nirrappreżenta jena u mhux importanza kbira ħafna ah, miljon eh, miljun square feet eh, li jinkludu importanti ħafna Londra mit miljun f'Turbury u eh, ħafna faċilitajiet offruti permezz tal-Unjoni Ewropea Ipswich imbagħad huwa importanti ħafna għal mill-lat ekonomiku f'naħat f'Norfolk u għal stant il-kollega tiegħi eh, qed juża il-negozjati eh, biex jippromovu kompetizzjoni bejn il-partijiet Ewropej biex jassikura li jkun hemm eh, l-istess opportunitajiet għal partijiet u l-state aid. Naħseb li jridu naħdmu iktar lejn prevenzjoni ta' katastrofi differenti. Il-gvern ta' Renjunit qed jopponi fuq eh, eh, ċertu aspetti f'artikli f'10-2 eh, u jappoġġa 1 erba' 6 1 erba' 7 jina iffirmajt ukoll għal collective bargaining. Jekk daw mhux ser jiġu garantiti m'għandhomx jiġu aċċettati. Madam Tomasic. Is-sur is Dan ir-rapport qed wassal għal ċertu bidliet fil-proposta tal-Kummissjoni jena nilqa il-rifjut tas sistema eh, tal-immaniġjar unika. Naħseb li għanna nirrispettaw id-diversità tas sistemi tal-partijiet tagħna u jridu nsaħħu kol il-modelli tal-organizzazzjoni li huma ntużati fil-kontinent kollu. Jiena grata li il-Kumitat responsabli ħa in konsiderazzjoni il-potenzjal li hemm minn dan kollu jiena grata wkoll li fukat fuq l-standard minimi u l-implementazzjoni tagħhom. Sfortunatament dan il-Parlament aħna spiss ninsistu fuq soluzzjonijiet sotto standard u għaldaqstant dan il-rapport u għat-eżenzjoni eccellenti u rridu nappoġġa. Naħseb li il-rapport jenfasizza l-importanza ta' trasparenza finanzjarja u ninsisti fuq il-prinċipju tal-proporzjonalità meta namlu il-fis il, tal-partijiet tal dan ma, ma jibqax sproporzjonat mal-valur ekonomiku u dan huwa pass fid-direzzjoni it-tajba. Naddu issa sur Tremoza. Grazzi President, Komissar Bulk, kollegi, din regolamentazzjoni għed tentativ tajjeb ħafna biex uh, nilħu livell indaqs fil-partijiet kollha u wkoll insaħħu il-kompetitività. Il-situazzjoni bħal tas soltu fl-Istati membri sissa proteġiet ċertu burokrazija tal-Istati membri flok l-interess tal-konsumaturi, l-intraprizi u tkabir ekonomiku. L-Europa għandha tkun ta' suċċess biex taqsam l-aħjar prassi, bħal per eżempju l-portijiet, l-autoritajiet fiskali uh, li huma l-inqas li jridu jagħmlu riforma. Jiena bħal kata nilqa dan ir-rapport u nispera li din leġiżlazzjoni sal tibdiliet żgħar fin-negozjati mal-Kunsill. Grazzi. Is-Sur Xoltes. Grazzi, President, Komissarju. Din ir-regolamentazzjoni skont min abbozza ittejjeb il-kompetitività tnaqqas il-burokrazija u skont il-Kummissarju din hija ta' pass ta', tiktar informazzjoni fil-futur. Il-partijiet eh, um, huma importanti ah, u aħna spajna ta' spess li din hija marbuta mal-problemi tal-impjegi. Ovvjament il-koll nafu, il-koll nixtiequ li konna pagi deċenti u aħna rridu li dawn ikun hemm dawn in-negozjati u li l-collective bargaining jibqa' għaddejjin. Aħna rridu iktar sigurtà u iktar drittijiet soċjali. Irridu ehm, level playing field fir rigward tal-budget Ewropew u nispera li l-Kummissjoni ser tieħu din il-kwistjoni u tagħti ehm, bilanċ żvilupp bilanċja tal-partijiet. Sir Aker. Il-konsekwenza tiegħi hija marbuta ehm, ma xogħlijiet f'dik iż-żona. Iktar ma jkunx ma jkun hemm ħidma f'dan il-qasam, iktar jikber il-kummerċ anka minħabba li hemm ħafna kummerċ li tisir mal-bija tad-dinja u dan huwa importanti ħafna b'referendum tagħna li ġej għalfejn għandha tagħmel eh, regoli li m'għandhomx jasmu sejma l-Unjoni Ewropea u aħna fil-fatt ser nopponu għal dawn ir-raġunijiet l-aħjar niet li n-nies li jridu jimexxu l-partijiet tagħna huma dawk in-nies li għandhom imexxu ir-regoli tagħna li huma n-nies tar-Renju Unit infusa. Signora Dodds. President, jiena nixtieq nitkellem illum fissem eh, l-Irlanda ta' fuq li ser eh, mhux se tkun b'dawn il-proposti dan huwa eżempju ieħor li l-Unjoni Ewropea qed tipprova timponi soluzzjoni li hija tajba l kulħadd. Il-partijiet fl-Irlanda ta' fuq Eh, huma maġġa kompetittivi ħafna fis-settur tar-Renju Unit. Il-port ta' Harbor ta', ta Belfast għandu idaħal miljuni 700 kumpaniji huma bbażati hemmhekk f'dik iż-żon u 22,000 persuna ma' pjagati hemmhekk sport ieħor għandu iktar minn elf xogħol u għandu eh, pagi ta' 26 miljun li jitlu fil-ekonomija kull sena u l-ebda unjoni politika manda tagħmel ħsara lil benefiċċji għan-nies lokali dak li qegħdin narraw hawnhekk huma ostakli birokratiċi fir rigward tal-ħolqien tax-xogħlijiet, impożizzjoni ta' regolamentazzjonijiet eċċessivi u qed eh, ta' tikkastiga lil partijiet tal qed joffru s-servizz. Nafu li jekk dan jgħaddi ser ikun biss il-bidu. Jiena għada mhux ser naċċetta dan eh, il-rapport u nipproteġi l-ekonomija tal-Irlanda ta' fuq. Em blue card is-sur Fleckenstein. Inti taċċetta, signora Dodds, jekk joġbok? Inti taċċetta, sur Fleckenstein? <coughs> Oui, c'est curieux, mais... Euh, iva kurjuża ħaġa, però mhux projbita, jekk joġbok. Fil-qosor tista' tagħtini iktar eżempji ta' xi tfisser eżatt, xi eżatt inti meta tgħid li tixtieq tappoġġa l-ekonomija ta' l-Irlanda. X'inhi t-teddida li għandha l-Irlanda ta' fuq u s-settur tal-partijiet għaliex xiena naħseb li jistgħu jibbenefikaw biss minn dan il-qasam u mhux se jiġu sforzati li jibdlu xejn. Grazzi l rapportera għall mistoqsija tiegħu Jiena nixtieq ehm, nikkonferma ma' rapporter li jiena konsultajt fit-tul mal-portijiet tal-Irlanda ta' fuq u dawn fil-fatt qed jopponu bisħieħ għal dawn it-tibdiliet. U ma jħossu li dawn mhumiex kompetittivi u ma jħossu li qed jiblokkaw il-ħolqien tax xollijiet u tkabbir. F'post bħal Belfast li huwa pjuttost żgħir l-appoġġ ta' 22,000 xogħol huwa ta' importanza kbira. Sur Kelly. Jina ġej mill-Irlanda u għal daqstant il-partijiet huma importanti ħafna na partijiet tajbin ħafna u kol fl-Repubblika ta' l-Irlanda u uh, wara il-Kep 21 ir-rwol tas-settur marittimu ix-shipping u l-partijiet ser ikunu ta' importanza kbira biex nilħu l-għanijiet tagħna fir-rigward tal-emissjonijiet u l-iżvilupp tal um, ta' dan il-qasam għal daqsantu importanti li jieħdmu kif suppost ikun hemm trasparenza u jkun hemm kompetizzjoni bejn il-partijiet u jkun hemm ċertu protezzjonijiet irridu niżviluppaw ukoll il-network network pal per eżempju il-partijiet fil-kostituenza tiegħi li huwa wieħed mill-iktar fondi ġewwa l-Ewropa bħala partijiet u uh, anka l-kanal ta' Panama per eżempju qed jirdoppja il-kapaċità tiegħu u għal daqstant l-estensjoni tal-network corridor sir ikun ta' importanza kbira. Għal daqstant irridu nqisumu wkoll dawn il-fatturi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Ajala Sender. Grazie, ħafna, President. Iva, għadawk li huma l-portijiet Ewropej nixtieq ngħid is-sinifikat il-Kummissarju Kallas li kien imbotta dan it-test dimna tkellem fuq regoli ta' kompetenza fil-portijiet stess biex għatu dinamika u kompetitività li servizzi uh, eh, por, uh, portwali kollha għax ovvjament hemm ukoll eh, kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ambjent eh, kif ukoll tal-ekwipaġġi u għalhekk aħna nistgħu naqblu mal-Parlament u mal-rapporter imma għadabtana kollu, aħna qed nipparakalaw l-affarijiet, għax fin-nofsinhar hemm bżonn ta' sistema ta' trasparenza biex inkunu nistgħu nżidu mal-kompetitività biex nipperikolawha għax storikament dawn il-portijiet huma eh, onja għax ovvjament imma fil-safsinar memx dan tip ta' għajnuna. U għalek rajna li s-Sinjura Komissarju Steger kemmet iktar fuq l-għajnuna l-infrastruttura tal-portijiet għax għandhom il-possibilitajiet u għalek għada il-kloġbak t tispicċa Ma lek ma nistawx ikonna vot pozittiv fid-daw tal-portijiet Spanjoli. Grazzi. U biex nalqu is-Sinjura Lerner arvoisa puhemies. Ehdotus... Grazie President. Il-proposta hija waħda tajba. Ovvjament ġiet uh, simplifikata, miex prefetta, damet ma' waslet imanda aspetti iktar pozittivi mill negativi. U il-partijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom bżon ta' regoli ċari u għandhom bżon ta' trasparenza u koll li hija fl-interess ta' kulħadd. Naħseb li dan it-test ser itejjeb uh, u ser nivvota favorih. Grazzi ħafna, il-Sinjura Bulċ fissam il-Komissjoni. President, membri onorevoli, jiena nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu interessanti u jiena smajt eh, bir-raqqa il-kummenti tagħkom kollha. Xi informazzjoni fid-dibattiti hija xi ftit antika Eżenzjonijiet tal-għajnuniet tal-istat ġew publikat il-lum u l-fokus illum u sawa fuq il-modernizzar tal-portijiet biex dawn ikunu iktar favur l-ambjent, iktar responsabli soċjalment u iktar innovattivi. Il-benefiċċji huma għal portijiet kollha u mhux biss għal ftit fin-naħa ta' fuq. Il-test huwa bbażat fuq uh, livell komplementari fuq livelli vari u iħalli lok għal aġġustament għal livelli għall-ambjenti lokali. Għal daqstant il-vot ta' komseb jippermetti li kunem għafas leġislativ għal partijiet. Hemm il-momentum rridu ntejbu l-funzjonament għal netwerk ta' trasport biex nkonna iktar eh, partijiet li waslu għal opportunitajiet tal-impjegi ġodda dwar uħut mill-kommenti ta'kom. Membri Anderson, Granders uh, u Ayala Sander. Uh, fi rigward tal-autonomija tal-portijiet u l charges tal-infrastruttura, jiena lesta li naħdem ma'kom b'mod kostruttiv biex insibu eh, soluzzjoni matul it-trialogi. Intom tasbu li regolamentazzjoni mandiġ tipprevjeni li l-Istati membri mill jgħidu dak li għandhom jgħidu fuq iċ-charges u l-manager tal-partijiet jien nassigurakom li l-Kummissjoni għal li tanalizza din il-kwistjoni matul it-trialogi. Signora sinjora Seymour, il-Signora Foster, dwar il-partijiet privati aħna lesti li konna soluzzjonijiet imma m'għandhomx jippermettu undertakings privati li abbużaw mill-pożizzjoni dominanti jew inkella jagħmlu distorzjoni tal-kompetizzjoni ma' partijiet oħrajn. Risposta għal um, membri oħrajn nixtieq nenfasizza mill-ġdid il-benefiċċji li regolamentazzjoni għandha l-ambjent l-ispejjeż esterni regolamentazzjoni ser tiżviluppa metodu għal um, charges tal-portijiet kont il-prestazzjoni ambientali tal-bastimenti mod partikolari trasparenza finanzjarja u regoli iktar ċari għal aċċess għas-suq u dan se jikkoraġġix l-investiment li huwa tant meħtieġ biex il-partijiet ikunu iktar favur l-ambjent u għal santina mhux qed nara l-ebda nuqqas taqbil mal-għalijiet tal gruppi favur eh, il-grupp tal-ħodor. Dwar artiklu 10, trasferiment ta' drittijiet jiena nixtieq nkun ċara ħafna trasferiment tal istat m'għandux jiġi regolamentat fuq livell Ewropew u jitħalla fuq l-istati membri għanna nirrispettaw il-liġijiet u naraw l-arranġamenti sviluppati mill-partners soċjali. Jiena fiduċjus li nistaw nikjarifikaw dan matul it-trialogu. Nispera li hawnhekk qed nirrisposti it-talba ta' Anderson. With that, I want to thank again. B'dan nirringrazzja l rapporteru li shadows tiegħu għal perseveranza tiegħu tassew il-ħidma turi il-rapport jilħaq bilanċ adegwat. U dan juri x'jista' jintlaħaq għada jekk ikun hemm appoġġ pożittiv possibilità għal ftejn bilanċjat fuq il-portijiet, ftejn illi jista' jkompli saħħaħ il-żona ta' trasport waħdini u s-suq waħdini illi hija milja kbira tal-Unjoni Ewropea. Jiena l-dastant inħeġġixkom tappoġġawha. Jiena nemmen illi aħna lesti għal trialogi illi waslu għal soluzzjoni ħarija. Grazzi. Madam Bulz, Grazzi, Kommissarju Bolxa, Is-Sur Fleckenstein Signora President, Signora Kommissarju, kollegi, dan id-dibattitu kun wieħed twilu dettaljat. L-autoritajiet portwari u l-unions tal-ħaddiema u l-operaturi tat-terminali marru f'Barcellona, Porto, Preux, Hamburg u xnafien il-bqija tal-portijiet għalix nafu il-minħabba il-, -il pakketti tal-portijiet mm, Ma konni sena u rizultati tajbin wara strikes ġewwa l-Ġermanja 15-il sena ta' dialogu politiku wara dimostrazzjonijiet li rajna anki l-barra ta' dan il-Parlament ġewwa Strasburgu wara irrida tajba u l-ħidma intensiva kien possibbli li jintlaħaq ftejm wiesa u ambizzjuż għal stat nix naqra parti minn email li rċevejna riċentament. Ħankunu qegħdin nivutaw fuq rapport fl fejn hemm regolamentazzjoni għal portijiet l-organizzazzjonijiet Ewropej li rappreżentaw il-portijiet japprezzaw l-sforzi illi saru mir-rapporter u x-shadow rapporter sabiex intlaħaq bilanċ ta' kompromess xira permezz ta' dialogu komprensiv li involva bosta partijiet interessati. Aħna nemnu illi il-ħidma tal-lum għanda tiġi appoġġata fil-plenarja u hija bażi tajba għal ftuħ tan-negozjati għal-Konsill. Dan ġi miktub mis-Segretarju Ġenerali u mill-Segretarju Parlament u mill-Segretarju Ġenerali tal-EFT u l-Unjoni tal-Sajjeda u tal-Bahara kif ukoll minn dawk tal-Kaptanja da stant il-kummenti il għaj dan jista' jkun l-individwi kollha li ħajkollhom jaħdmu bir-rapport fil-ġejjieni qegħdin jirrakkomandaw illi nivvotaw favur u dawn u ma kollha sejrin żball grazzi il-vot issa jisir għada permetti l-Kummissarju Giorgeva t-sipposta.